jiġu konsiderati konfermati. Il-kollega għalli li ħati Hussein fil-Vertman li ħat kun parti mill-grupp tal-demokratiċi u liberali. Il-komitat inta trasmetta rettifika u dina ni konsideraw bħala approvata jekk eh, sa nofs lejl lebda grupp ma jitlob illi illi issir illi issir votazzjoni fuq jew li kunem 40 eh, deputat tal-Parlament u f'dan il-każ se tkun miktuba fil-minuti. Komunikazzjoni tal-President, il-Presidenti tal-Kummissjoni tal-, -president, tal